kunsill taħt il-proċedura leġislativa ordinarja skont ma' regola 78 tal-regol ta' proċedura. Dawn l-atti ser ikun pubblikati fil-minuti ta' din il-laqa. Issa, f'konformità ma' l-linja 149 il-minuti tal-aħħar laqa skont ir-regola 149 issa ġew imqasma. Jimporta l-ewwel ngħaddi l-aġenda tal-lum qabel nkompli b'dawn l-avviżi, hemm min jixtieq jagħmel xi tibdil fl-aġenda tal-lum, hemm xi ħadd li jixtieq jibdel xi ħaġa għal l-aġenda ta' għada. Mela l-erba il-grupp tal-GUE talab li jkun hemm dibattitu fuq il-mistoqsija orali dwar il-deċiżjoni tal-Ġappun illi jeġa jibda l-attivitajiet ta' sajt għal-baleni għall-istaġun 2015-2016. U dawn nixtiequ li nifinalizzaw dan id-dibattitu b'riżoluzzjoni eh, illi se titressaq fi sessjoni ta' Lulju tal-plenarja. Sinjura Hazekamp, ser tispjega jekk joġbok għalfejn għamiltu din it-talba. Dank u wel, Grazie ħafna, President. Kollegi, nixtieq jiena nressaq Rizoluzzjoni nixtieq nitlob illi nivutaw fuq din riżoluzzjoni riżoluzzjoni f'Lulju. fis li ġejjin il-Ġappun besibu jaqbad jew joqtol tista' tajda kif trid daqs 4000 il-balena fil-baħar tan-nofsinhar u fl-Oċean tal-Paċifiku. Hemm ukoll speċi oħra ta' ħut li jisfaw vittma ta' dan it-tip ta' sajt. Qed nitkellmu fuq l-ikbar mammiferu fuq fid-dinja u li qiegħda taħt tedida ta' estinzjoni. Hemm proibizzjoni fuq il-sajt tal-baleni ila fis-seħ mill-1986 imma il-Ġappun u anke xi pajjiżi oħra sempliċement jinjoraw din il-proibizzjoni u Issa aħna rridu niddeċidu jekk hux ser nibqgħu bidejna fuq zaqna u naraw il-sajt ta' dawn l-aħħar ftit baleni li fadal jew inkellu se nagħmlu xi ħaġa, nittamel ħa nagħmlu xi ħaġa. Grazzi ħafna. Hawn xi ħadd li jixtieq jitkellem favur din il-mozzjoni e riżoluzzjoni is-Sur Lambert. Naħseb huwa ċar li qegħdin nitkellmu fuq speċi illi qed eh, tisparixxi u għalek dan huwa l-ikbar mamiferu fid-dinja hemm ħafna eh, speċijiet oħra illi eh, waslu kważi l-estinzjoni u għalhekk importanti li l-Parlament dejjem iżomm f'moħħ il-biodiversità. Grazzi. Möchte jemand gegen Antrag Xaħat tiħor jistiq jitkellem kontra sta din il-mozzjoni? Memħat. Mela. Din it-talba ser nivutaw fuq għasab votazzjoni nominali. Minu favur għal-rizoluzzjoni? ta' Sinjor Hazenkamp, anzi. Iva, mela votazzjoni nominali, niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd ivvota. Ħanerġa' insaqsi kulħadd. Mela l-votazzjoni magħluqa. Din it-talba għaddiet. E Issa għal-ħamis il-PPE talab illi il-dibattiti u l-votazzjonijiet fuq il-każijiet ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem ta' demokrazija ta' stat ta' dritt jitneħew mill-sessjoni tal-filgħodu u jitpoġġew għal is-sur preda. Ija talba illi mhux qed nagħmlu għal ewwel darba, raġunijiet l-istess, ġifieri, li wieħed eh, ħalli dawn l-affarijiet għal l-aħħar ta' din is-sessjoni u għanna dan id-dibattitu fuq il-drittijiet tal-bniedem. Aħna eh, riċenti eh, għal wara nofsinhar konna ħallejna xi dibattiti minn flok dan id-dibattitu fuq il-drittijiet tal-bniedem aħna qed nagħmlu talba biex nerġaw morru lura għal dak li konnet nagħmlu riċenti. Grazzi, għaw xaħat li jishtiq jitkellem favur din it-talba ta' surpreda. Xaħat jishtiq jitkellem kontra? Mela, ħanifutaw. Minu favur jolidej. Minu kontra? Astensjonijiet? Mela, din it-talba maddiċ. Naħseb li kien hemm riżultat ċar sur-preda. Tajjeb, mela, votazzjoni nominali, għan verifikaw b'mod elettroniku, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Dis 96 favur u 205 kontra. Mela, issa ek eh, terminajna l-agenda din għal din il-ġimma, issa għanna dikjerazzjoni tal-Kummissjoni fuq il-laqa ta' livell oli dwar l-HIV u l-AIDS, il-Kummissarju Andrew Kajtis.